Merci beaucoup. Monsieur le Président de la Sur President ta' Repubblika. Nilqawk fil-Parlament Ewropew. Huwa onur u pjaċir għalija illi nilqak hawnhekk fi Strasburg illum. Iħna xar su prezidenti li aħna kena sur Mosafaki, il-president tal-Komitat tal-Unjoni Afrikana. Inti qiegħed hawnhekk għandna l-qafas ta' tistħih ta' sħubija tagħna minnaħa l-Unjoni Afrikana minnaħa l-oħra istati membri illi għamlu parti minna. Jiena nixtieq nirringrazzja aktar dan ix-xogħol kbir li inti għamilt fil-pajjiż tiegħek. Li toħorġu minn gwerra ċivili l saħħu istituzzjonijiet u stat ta' dritt. Illi terġaw eh, ġibu f'postu l-ekonomija anki billi toħloq bażi industrijali, billi tejjeb l-indikaturi soċjali. Il-Kosta tal ivorju huwa fost dawk l-ekonomiji li qiegħda l-iktar tikber fid-dinja. 8 fil-mija huwa mm, stmat għal din is-sena għandu jkun ta' eżempju għal pajjiżi oħrajn fil-kontinenti Afrikani, mat partikolari fl-Afrika tal-Ponent. U, però, fadal ħafna xnaqfu. Iġlieda kontra l-faqar, infrastruttura, l-edukazzjoni, is-saħħa, l-aċċess għall-ilma u id-dawl u l-elettriku. Aħna ma nistawx insew il-kosta tal-vorju, pol l-Europa, i kienet mill-quta minn ħafna attakki terroristiċi, per fil-Gran Bassan. U allura hija din hija pjaga li aħna waħedna ma nistgħux nelbu. Aħna rridu nikkooperaw flimkien f'dan il-qasam anki permezz ta' organizzazzjoni reġjonali bħal ma il-CDAO jew l-OECD e u jew inkella l-Unjoni Afrikana. L-Ewropa u l-Afrika għandhom l-istess fidi anki fuq il-ġestjoni tal-influssi migratorji. U aħna rridu naġixxu fuq il-veruq tal-problemi minn investu aktar u aħjar fil affas ta' diplomazija ta' veru ekonomika sabiex nħolqu tkabbir u impjeg. Illum kien hemm il-President ta' gżejjer Marshall illi fakkarna l-importanza li naġixxu l-iżvilupp sostenibli u l-klima. Il-Kosta tal-Ivorju Natija raw kol il-bidliet fil-klima bil kien hemm il-arar, il-nixfa u erożjoni tal-kosta. Imbagħad għandek il-paċi, il sikurtà id-drittijiet tal-bniedem, il-ġestjoni tal-kriżi, żgħażagħ dawn huma kollha setturi konkreti illi aħna ser nittrattaw f'pajjiżek fl-aħħar ta' Novembru fiġan fil-qafas ta' summit bejn Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana. Fil-President, il-President il-preżenza tiegħek hawnhekk importanti ferm. Waħda ta' sew kuntenti li intom qegħdin hawnhekk fost mal-lum. Sur President tkun taf illi aħna naħarsu lejn l-Afrika bħala bi noċċali Afrikani, mhux noċċali Ewropej. U għalhekk il-kooperazzjoni bejnek u bejna huwa essenzjali sabiex ikun hemm paċi, stabilità, involviment kontra terrorizmu u anki kontra terrorizmu u l-immigrazzjoni illegali. Grazzi ħafna fidejk, President. Monsieur le Président du Sur President tal-Parlament Ewropew, Sur Antonio Tajani, membri deputati onorevoli, Signori, nixtieq ningrazzjakom l-ewwel net tal-li tajtuni l-opportunità biex nitkellem dal-għodu qudiem il-Parlament Ewropew li qed hawnhekk sessjoni plenarja. Huwa onur, privileġġ ukoll għalija u għal-pajjiż tiegħi li qiegħed hawnhekk. Għaliex intom rappreżentanti eletti tal-fuq minn 500 miljun ċittadin Ewropew, intom tikkonstitwixxu permezz ta' diversità kulturali, ta' involvimenti politiċi u anki minħabba l-esperjenza kbira għandkom tribunal u eh, kamra tassew eċċezzjonali u prestiġjuża. Għaldaqstant nixtieq nitkellem fuq il-sfidi kbar illi l-Afrika għad titfaċċa magħhom f'dawn il-10 snin. Ja, dawn il-20 ta' snin ġejjin u allura ħan nitkellem pereżempju dwar pajjiżi, il-kosta tal-vorju li hija valuta fil-triq tal-emerġenza. Kif tafu? Sur President, membri onorevoli. Il-25 ta' Marzu 2017, l-Unjoni Ewropea ċelebrat um, fil-belt ta' ta' Ruma is-60 anniversarju tal-firma ta' Trattat ta' Ruma. Dan kien il-bidu ta' wirja ta' solidarjetà bejn il-pajjiżi li lil mill-gwerra. Il-fondaturi tat Trattat ta' Ruma kellhom idea inġenjuża li jaqdu r-riżorsi u l-intelligenza għal ġid ta' spazju ta' paċi, sikurtà u prosperità maqsuma. Ewropa tikkonstitwixxi għall-eda stant sors ta' ispirazzjoni għad-dinja kollha, mod partikolari għall-kontinent Afrikan. Bħalissa sfortunatament qed naraw illi ħafna għandhom problemi ta' identità madwar id-dinja, però jiena konvint illi intom bħall assembleja Nobbli se jkollkom enerġija meħtieġa biex turu spirti ta' solidarjetà, trasparenza u paċi għal min jiet jiġi qoddimkom. Jiddan il-konvizzjoni illi jabbażi għabbażi fuq il-fatt illi mill-ħol intaħal l-Unjoni Ewropea ma waqfix tikkomunika mal-omenità fuq il- biex tipprova tqassam l-ideoloġija ta' ħatta dinja ta' paċi, stabilità taw progress. Il-Premju Nobel tal-Paċi li nata fl-2012 wera dan Mod ċar, sur President, membri onorevoli, il-ġejjeni tal-umanità ħat serraħ fuq il-linji ta' politika atti u programmi li aħna ħanfisru fl-imkien fil-pajjiż tagħna, fil-kontinent tagħna u fuq skala dinija. Eh, id-dinja se ssir dak li aħna rridu ssir. F'dan ir-rigward jiena nixtieq eh, nsemmi tliet sfidi ewlenin illi kellhom impatt importanti fuq il-ġejjieni tal-pjaneta tagħna u fuq il-rabtiet bejn l-Ewropa u l-Afrika. Jiena naf illi l president tal-Kummissjoni is-Sur Shaki' diġà semma dil kwistjoni tal-paċi u s sigurtà Nistgħu ma soqgħod intenni lura dan kollha. It-tlet sfidi li jiena nixtieq nsemmi għandhom xjaqsmu mal-tisħin tal-klima, l-influssi migratorji u l demografika illi qed ikber kull ma jmur. Senjuri. Maħna nitkellem l fuq il-tisħin tal-klima. 12 Deċembru 2015, mexejja tad-dinja jingħaqdu f'Pariġi biex jadattaw ftehim storiku fuq il-klima. Dan il-ftehim ġie ratifikat minn l maġġoranza tal-istati u inkluż il-Kosta tal-Vorju li kienu diġà tagħna l-istrumenti l-infikazzjoni ta' ġnus Magħquda li kienet opportunità li ma bħala biex il-tisħin tal-klima nippruvaw nilimitaw kemm jista' jkun. Illum iktar minn qatt qabel kien hemm bżonn li aħna nimplementaw dan il-ftehim sabiex l-effetti negattivi ta' tisħin tal-klima u fuq il-bnida fuq l-ekosistema jiġu kontrollati. U kif dejjem kien il-każ, meta konet nitkellmu fuq il-sfidi kbar dinjin, aħna nistgħu tistgħu bħala Ewropa turuna triq. L-Ewropa għandha tkompli timmobilizza l-opinjonijiet, finanzjamenti u teknoloġiji indispensabbli tagħhom eh, li huma importanti għat-tranzizzjoni enerġetika sabiex iftejm ta' Pariġi ikun irreversibbli. Iva, l-ftejm ta' Pariġi tagħna l-opportunità eh, storika li ma bħala u issa dan irridu nsorfuh fatti. Bħalissa l-lum ġurnata meta issa kif qed nitkellem fuq eh, il-xita ta' dolluvju li meta rarament narawhom huma konsegwenzi ta' taħwit fil-klima li jagħmlu ħafna ħsara f'pajjiżi U b'dan istess mod, ħafna reġuni fl-Afrika qegħdin l-urvaw jerbu wara mewġa ta' ta' nixfa u illi qed iwassal għal mewt u u f'ħafna komunitajiet u ħafna nies qegħdin jispiċċaw jaħarbu minn darhom. Is-sinjurina nixtieq illi il-klima tkun prijorità biex ippruvaw waqfu dawn it-traġedji li aħna qegħdin naraw madwar id-dinja mħabba fiha. Jeżistu ħafna possibiltajiet biex inkomplu naħdmu u nibnu toroq lejn tkabbir ekonomiku ekoloġiku illi ma tantx juża karbonju. Dawn il-possibiltajiet jinkludu ġestjoni razzjonata tal-risorsi naturali tal-ekosistemi u dan kollu jagħmel parti mill-valur tagħhom u żvilupp ekonomiku. Aħna rridu nħeġġu r-reżiljenza fih dan il-komunitajiet billi naqsu l-forum kollha ta' diskriminazzjoni, inkluż dak li għandhom x'jaqsmu in-nisa. Aħna rridu ehm, nimplementaw linja ta' politika ta' ridistribuzzjoni iktar effiċjenti u iktar eku ehm, eh, dak li ir-rikkezza. Eh, mem sunjuri, it-tieni sfida li jena nixtieq ehm, nindirizza u li qed fitxar maħħa magħha l tagħna huma hija l-isfida tal-influssi migratorji eh, u il ukoll il-qatt fost iż-żgħażagħ. Fil-summit tal-Belt Valletta fuq immigrazzjoni f'Novembru tal-2015 jiena kontet li l-kapit ta' stat ta' Kizmin li kienu bħadu sem tal-avvenimenti drammatiċi illi tiwaslu għal mijiet ta' eluf ta' persuni li qed imutu fl-libħra tal-Mediterran u fis-Sahel illi għamil tapella għal iktar solidarjetà u dialogu bejn l-Ewropa u l-Afrika. U da biex nagħmlu dan aħna rridu naġixxu fuq żmien twil u bħala ħaġa sħiħa bħala l-fatturi ta' riġni ta' din sitwazzjoni leġiżlazzjoni f'dan ir-rigward u urġenti li waslu għal paċi u s-sikurtà fil-banda saħela eh, ta' Sahel, ta' Sahara u biex inħeġġu li jkun hemm soluzzjoni politika konsensuali għal dik li hija l-konflitt fil-Libja. Madankollu rridu narfu li l kunflitti u l kriminalità organizzata mhijiex eh, sempliċement minħabba l-movimenti migratorji irajna fil-laħar 20 ta' snin fil-Europa għal dan il-għan il-faqar, per eżempju, il-qat u d-deficit demokratiku li qed naraw f'ħafna pajjiżi irridu josfru. U għal daqstant f'nar it-tnejn 12 ta' Ġunju tal-2017 tul konferenza G20 tal-partnerjat mal-Afrika aħna suġġerejna li n-implementaw pjan illi għandu bħala għan illi faċilitaw investimenti gbar fl-Afrika. Bil-għan illi noħol u eh, xor. Liktar għazzaza. U dan kiku jikontribwixi għad naqis tal-influssi mill migratorji illegali lejn l-Europa. U jekk inqisu u dmanina il-volviment għal dan il-kawza nobli u l-importanza ta' din il-perspettiva, ħafna fosna kienu suġġerew illi dan għandu jissejjaħ il-pjan Merkel. Aħna wkoll konna għedna li l-movimenti migratorji bejn l-Afrika u l-Ewropa huma ħafna kbar bħala numru bħala volum minn dak li qed jaraw bejn l-Afrika u l-Ewropa. Eh, il-flussi huma ħafna ikbar fost il-pajjiżi tal-Afrika stess qed nitkellmu fuq 5.5 miljuni ta' ta' ċittadini barranin ehm, illi jagħmlu 26% tal-popolazzjoni li bħalissa qegħdin jgħixu fil-kosta tal-Livorja li ġew minn pajjiżi oħrajn Afrikani dan jirrappreżenta eh, wieħed fil-mija tal-GDP tal-Kosta tal livorja għal dik hija l-għajnuna li tingħata lid diaspora Afrikana u din turi l-solidarjetà u l-ġenerożità tagħna li qed jagħti kontribut kbir għal l-iżvilupp ta' pajjiżi ġirien. Il il-pajjiż tiegħi se jkompli juri din is-solidarjetà lejn il-popolazzjonijiet kollha. Wada santu importanti li dan jaġi appoġġjat sabiex inkomplu noħolqu xogħol illi li permetti illi tkompli tkun art ta' akkoljenza u ospitalità. Sinjuri, dawn il-żaza Afrikani illi huma imħajra minn l-avventura Ewropea bosta drabi ma' vittmi ta' networks mafjużi ta' u ta' organizzazzjonijiet terroristiċi illi qegħdin jiborru tajjeb minn fuqhom minn u jisfruttaw il-vulnerabilità u l-frustrazzjonijiet tagħhom. U aħna rruġa rridu naġixxu lejn iż-żaża biex eh, nejnuhom, nedukawhom, ninformawhom biex jitnebħu li jistaw jagħmlu Afrika aħjar, imma dan irid isib rispett tad-dinjità tagħhom. Aħna irridu nħarsu żommu qudiem għajnejna l-artiklu, l-ewwel artiklu ta' Dekirazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bnedem adottat mill-Assembleja Ġenerali ta' Ġnus Maquda l-10 ta' Diċembru 1948 f'Pariġi f'Xajo u jiena ħanejt eh, ħankota, il-bniedem kollha jitwildu eh, gwali u ħilsa bid-dinjità u fid-dritt huma jingħataw raġun u koxjenza u għandhom jaġixxu lejn xulxin bl-istess spirtu ta' fraternità. U huwa dan l-ispirtu ta' trasparenza ta' kooperazzjoni li eh, il-Kosta ta' Vorju ser jiżerċita mandat tiegħu fil dan il-Konsil ta' Sekurta ta' Ġus Maquda għal periodu 2018-2019. U għal dan il-lan Eh, jina nixtieq, eh, Sur President, membri onorevoli ningrazzjak il-pajjiżi kollha tagħkom għall appoġġ kbir tagħkom intilkoll tajtuna ehm, f'okkażjoni eh, tal-Konsil ta' Sikurtà ta' Ġnus Ma'uda. Dan il-mandat irrit jagħti bidu irrit jinbeda fil-ġunju ehm, li miss u dawn ehm, waqfu religjon ieħor isu bħala fil kasta tal-Livorja li fuq eh, imbena fuq il-paċi. L-aħħar sfida li jiena nixtieq nevoka hija dik tal-espansjoni demografika. Bejħet wieħed 7.4 biljuni ta' individwi, 1.2 biljuni minnhom Afrikani, ser eh, jagħmlu żutax minn 10 biljuni sa' 2056 Għal daqstant l-Afrika ħatara li ikbar tkabbir iktar qawwi li reprezenta 54% ta' tkabbir demografiku dinji minn sa l 2050 U dan skont il-proġezzjonijiet tal-ġusma Uda. U dan ifisser li r-reġuni l-iktar żviluppati eh, jistgħu jerġgħu iqumu fuq tagħhom u eh, dana jgħod kemm l-Amerika tal- dan ifisser li dawn ikunu jistaw isiru indaqs pal-muma l-Amerika tal-Tramontana u l-Europa. In-Niġerja ħassir ħames pajjiż l-iktar popolat qabel il-Brażil, l-Istati Uniti, l indonezija u l-Pakistan. Hekk kif ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u l-Etjopja ser jieħdu post ir-Russja u l-Messiku fil-lista tal-10 pajjiżi l-iktar popolati fid-dinja. Dan fisser illi se jkun il-post ta' dawn it tlet pajjiżi f'mina u 10 snin oħra. Dan il-tkabbir ħajkun iktar iktar jinħass għal dak li xaqsam popolazzjonijiet ta' persuni li huma ta' età li jaħdmu. Fil-fatt il-popolazzjoni attiva fl-Afrika subsaharjana ser taqbes il-518 miljun minn issa ta' għal 1.3 biljuni fl-2050. Sinjuri, L-Afrika li hija l-bennina tal-umanità ħad kompli mod paradoss tkun ir-reġjun l-iktar żagħżugħa fid-dinja sal-aħar tas-seklu. E, dan din l-osservazzjoni e, tinkludi il-mexja kollha l-Afrikani imma wkoll għandha għandhom jagħtu kasa il-mexja kollha tad-dinja kollha. Is-sabita fl-Afrika ma kif il-bija tad-dinja ser jorbot fuq il-mod ta' kif it-trattat Eh, tiġi trattat il kwestjoni tal-żaza snin li ġejjin. Il-inklużjoni tal espansjoni demografika fil-programmi ta' żvilupp ser jeħtieġ illi nisħu mod partikolari fuq il-kapital uman, mod partikolari l-edukazzjoni, is-saħħa u il-taħriġ professjonali. Dawn investimenti kbar irridu ikunu imwetqa għal dak inxaqsam infrastruttura u inkluż proġetti kbar sottoreġjonali, trasport, id-dawl, l-edukazzjoni, s-saħħa. Sinjuri. Jiena nixtieq nitkellem fuq progress illi sar minn pajjiż tiegħi. Il-Kosta tal-Vorju illi wara iktar minn 10 snin ta' kriżi issa da f'paċi, fi żmien ta' paċi u hija wkoll qed tikber ekonomikament u dan il-progress huwa riżultat tal-mobilizzazzjoni u determinazzjoni tal-poplu tal-Kosta tal-Livorju. U dan sar possibbli kien possibbli wkoll grazzi għall importanz il-kontribut kbir tekniku finanzjarju ta' nimsieħba tagħna tal-Unjoni Ewropea mod partikolari fil-qasam tal-gvernanza, tal-agrikoltura u tal-enerġija. Jiena nixtieq niħtaf tal-daqsant li l-opportunità biex nirringrazzja u nsellem minn qalbi l-Unjoni Ewropea għal għajnuna tagħhom u l-appoġġ tagħhom l-imsieħba mal-sħobija mal-komunità internazjonali, mod partikolari l-Unjoni Ewropea, permettit il-Kosta ta' vorju tagħmel performances eċċezzjonali. Tul dawn l-aħħar sitt snin, ir-rata ta' tkabbir medju għall-ekonomija kienet ta' 9% fil-mija fis-sena u il-proġezzjonijiet għal eh, periodu tal-2017-2020 huma stabiliti eh, li jitilħu s-7% fis-sena. Ir-rata ta' inflazzjoni kienet mrażna u nżammit taħt il-2% u d-deficit budġetarju ġie kontrollat għal bejwet u ieħor 3% ta' GDP. Il-situazzjoni eh, forsi kien għad differenti sal-lixa minħabba illi il-prezz tal-kakaw waqa drastikament il-fuq minn 40%. U però aħna komplu namlu l-isforzi biex inkomplu nġestu dan il affass makroekonomiku. Il-kosta tal-vorja għada eh, fuq u d għal dak li huwa il-kakaw u eh, aħna l-ewwel produttur Afrikan tal-żejt tal-palma. U aħna qegħdin fuq qudiem għal dak li huma il-doing business fil-Bank Mondjali. Fil-qasam tal-enerġija l-kosta tal-ivorju huwa ħajsir ħab enerġetiku fl-Afrika tal- ponent b'kapaċità ta' 2000 MW fil-2016 li ħajjabdi għal 4000 MW fil-2020. Illum il-ġurnata l-Kosta tal-Livorju għandhom wieħed mill-ikbar infrastrutturi networks eh, li huma iktar folti u iktar diversifikati fl-Afrika, rotot, portijiet, aeroporti u aħna minna wkoll ħafna progress fil-qasam tar-riforma tas-sikurtà inkluż tal-dizarmament, id-demobilizzazzjoni u r-reintegrazzjoni ta' ex ġellida program illi kien irnexxa grazzi għal għajnuna wkoll tal-Unjoni Ewropea. U dawn ir-riformi wassal biex e, ċertu żviluppi ġew forsi minati ftit għaliex u kienu li ġew minnati issa tibu, issa qegħdin fuq livell ta' Ġenevra u New York bħala difiża u sikurtà. Issa il-kodz ta' Ivorja inataw e, għawit ta' difiża u ta' sikurtà professjonali li jkomplu kontribwixxu għal żama tal-paċi. Sinjuri, Wara ftit snin eh, tal-skadenza eh, tal-2020 ftehim tal-sħobija ta' Kotonu fejn aħna rridu nirriflettu għal ftehim ġdid bejn l-Afrika l-Ewropa jiena suġġerixxi xi ideja illi titnebbaħ mill-relazzjonijiet eżemplari tal-Kosta ta' Ivorju illi kellha mal-Unjoni Ewropea. Dan relazzjonijiet għandhom ikunu trasparenti, eh, onesti, msejsa fuq il-fiduċa reċiproka u ovvjament fuq l-appropriazzjoni nazzjonali. Dawn iridu jappellaw l-istrumenti ta' finanzjament flessibli u għandhom iżommu d għajnejna il-mekanizmi nazzjonali ta' ġestjoni ta' kontroll illi jistaw ikunu msaħħa jekk dan ikun meħtieġ. Ovvjament, aħna għajkonna ċans illi nitlu iktar fil-fond dawn il-kustjonijiet għal xi ħaġa ta' importanza kbira għal pajjiż tiegħi jiena nixtieq biex nagħlaq nistieden il-pajjiżi kollha li intom tirrappreżentaw biex tagħmlu parti mis-summit li ta' bejn l-Unjoni Afrikana u l-Unjoni Ewropea li miss illi se jseħħ Novembru li ġej f'Abidjan. Din il-laqa importanti illi se seħ mod eh, ta' tradizzjoni, b'qafas ta' tradizzjoni ta' ospitalità varjana, ħatkun okkażjoni biex nuru kooperazzjoni internazzjonali meħtieġa biex nindirizzaw is-sfidi ġodda li l-umanità qed tabatuċa magħhom. Mod partikolari il-kwistjoni ta' ndob xaqsmu mal-iżvilupp u ż żgħażagħ Jiena, mm, Sur President, nixtieq ringrazzjak għal boħra, Sur President, eh, u għen membri għon nixtieq ringrazzjakom ukoll mill-qalbi Eh, specialment ringrazzja l sur Tajani Jani għal stedina tiegħu. U jiena tassew kont skamtat fuq kemm il-qajtuni biħġarkom u ta' din l-interess kbir li kelkom biex tisimaw il-prezentazzjoni tiegħi biex nippreżentalkom is-sfidi li għandna mhux biss fuq livell tal-Kosta tal-Livorju ma fuq livell tal-Afrika u biex inkellimkom fuq l izvilup tal-Kosta tal-Livorju. Grazzi lil kulħadd. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Grazie ħafna, Sur President, għad diskors tijek. Il-Parlament Ewropew ħajkun protagonista ta' dialogu ma' pajis ta'kom u ma' l-Afrika. Aħna naqsmu l-istess fidi: l-qat iż-żgħażagħ, il-ġlieda kontra terrorizmu, kontra l-immigrazzjoni illegali u kontra il-bidla fil-klima. Intom sħaqtu fuq l-importanza, inti sħaqtu fuq l-importanza ta' tkabbir demografiku u għalek l-Europa trid taġixxi aktar, aktar fil-pajjiż tagħkom jekk aħna jridu nsolvu l-problemi tagħkom u Irridu nejnu xurxin, naħnu flimkien sabiex nkunu nistgħu nelbu dawn l-isfidi u nagħtu ħija ta' tama li zazah kollha Afrikani. U aħna għandna il xogħol il-kompetenza illi naraw illi l-isfi illi dħolm ta' zazah ma jinqerdux minħabba varji problemi. Aħna irridu nimxu id fit ma'kom u l-Parlament ser jaqdi rwol siwi ħafna f'dan il-qasam għalhekk ningrazzjak minn qalbi darba boħra tal-li qiegħed hawnhekk fostna. Inti għandek ah, ħbieb hawnhekk aħna dejjem ħajkonna il-bib miftuħ għalik. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Tajjeb mela jessa nkomplu bil-votazzjonijiet. Signor von Storch għanda point of order, Kirchbrook. Grazzi ħafna, Sur President. Jena nishtiq nirreferi l-artiklu 31 tal-ordni tal-proċedura. tal ordni tal proċedura F'nar tnej diskutejtu rapport um, dwar il-bini tal-Parlament Ewropew fi Brussell li mhuwiex protett mill-attakki terroristiċi. U dan kien rapport li kien biss għalina jiena ma nistax ngħid kontra nitneħħija ta' dan il-bini issa jiena naħseb li għandi dritt li nara dan ir-rapport jiena wkoll bħala membru ta' dan il-Parlament Ewropew.